with the meeting uh, and uh, I welcome you. Mela nkomplu bil-laqa. Nilqakom għal din id-diskussjoni fiħdan il-tana tal-impjigi fuq il-Fond Soċjali Ewropew li Plus. Nagħti l-kelma lis-Sunira Fontanier. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jena xtaqt. L-ewwel nett insellem lil sħabi kollha hawnhekk u nittama illi kellkom vakanzi tajbin. Issa, irridu nkomplu naħdmu wara dal-vakanzi u nippruvaw illi Intemm ħidma tagħna fuq dan ir-rapport qabel ma tintemm il-leġislatura qabel nitkellem fuq ir-rapport u setax l-emenda Jiena nixtieq ngħid li naqbel mod ġenerali ma' rapport ta' Kummissjoni Ewropea dina ħaġa li diġà tajjeb anke d-darba li għaddiet qabel is-sajf, speċjalment il-proposta li taqgħod fondi varji sabiex ikun hemm ċertu sinerġija u flessibilità akbar. Bħal pereżempju proposta ta' rabtiet iktar bej rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż u pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali. Naħseb li dawn huma żewġ punti essenzjali tas-sew kif qed ukoll qabel is-sajf. E, rapport ikopri iktar oqsma relevanti u mbagħad hemm ukoll xi emendi li jkomplementawhom dejjem fl-istess linja tat-test attwali, ħaġa li għadha wkoll għaliex Eh, l-emendi kun għadin il tejb u t-test. Ma tanċanna ħin għalek jekk irridu ntejbu situazzjoni soċjali u tax-xogħol u jkollna appoċ majoritarju f'dan ir-rapport idu naħdmu fl-imkien, idu naħdmu il-koll. U llum għalija l-ura barna f'sinar, importanti ħafna li nisma eh, l-opinjonijiet u tħassib ewlieni tal kollegi kollha hemm ħafna sfidi qudiemna fil-qasam soċjali u tax-xogħol li għal-jom l-Unjoni Ewropea trid tindirizza bħal pereżempju l-qatt fost iż-żgħażagħ il-ġlieda eh, kontra l-faqar u d-diżugwaljanzi li għadhom jeżisti fir-reġjuni nfushom tal-Ewropa u bejnietom ukoll il-Fond Soċjali Ewropew huwa l-għodda ewlenija tal-Unjoni Ewropea l-promozzjoni tal-impjiegi u l-inklużjoni soċjali u bi proposta tal- ehm, Fond Soċjali Plus Futur din is issaħħaħ din id-dimensjoni soċjali Ewropea u naħseb din hija ħbar tajba kulħadd jekk irnexxinna naslu ehm, fit-tmiem il-ħidma tagħna. Issa kif qed qabel jiena nħoss l-importanti ħafna lura li jiġu amalgamati dawn il-fondi kollha tal-Fond Soċjali Ewropew Plus u bekk ikun hemm iktar simplifikazzjoni u flessibilità. U ikun hemm ukoll sinerġiji permezz ta' approċċi aktar integrati. Nixtieq nirreferi għaż-żgħażagħ issa għalli xumma l-futur tal-Unjoni Ewropea imma minkejja dan ir-rati ta' qatt fost iż-żgħażagħ qegħdin huma d-doppju ta' rata Eh, normali tal-qat u dana jippreġudika u jibat lura mhux biss tkabbir u il-futur tal-Unjoni Ewropea manki jimmina l-istat ta' benesseri Is-sitwazzjoni fost iż-żgħażagħ semmiet bħala ħaġa importanti ħafna li tiġi indirizzata u hemm bżonn ta' strumenti eh, għal dan l-iktar pajjiżi li jbatu minn dan il-qat taż-żgħażagħ huma dawk li l-iktar jibatu bi problemi ekonomiċi u soċjali u għalhekk hemm bżonn il nżidu mill-10 15% risorsi biex inżidu il xogħol għaż-żgħażagħ speċjalment għal dak ta' 15 u 19 eh, sena. Punti fundamentali oħra huma l-ġlida kontra l-faqar l-esklużjoni soċjali u nixtieq nisfoka daqsxejn fuq dan jiena naħseb li ħaġa pożittiva li l-Kummissjoni qalet il 25% tal-fondi ħajmorru propju għal dan it-tir, imma jiena ma naħsibx li dan biżejjed naf li riżorsi limitati imma b'25% fl-opinjoni tiegħi mhux biżejjed hemm bżonn ta' 2% addizzjonali li jmorru um, speċifikament sabiex jindirizzaw in-nuqqas ta' jnunit bażiċi bħall-ikel. Dawn huma nies fil-bżonn fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. U indipendentament minn jekk l-istat membru ikollux politika differenti, politika tista dvarja tal-istat membru f'dan il-ġlida, ma dawn in-nies jinsabu kullum kif għandhom bżonn lejnuna tagħna, naħseb li hemm bżonn illi wkoll ngħinu lill ngo speċjalizzati bħal dawk li pereżempju li jaħdmu mal-komunità tal-Roma u man-nies illi jgħixu f'sitwazzjoni ta' faqaru li jelaboraw, NGOs li jelaboraw programmi speċifiċi biex jgħinuhom jinfatmu minn din is-sitwazzjoni. U naħseb illi hemm bżonn ukoll inżommu f'moħħna li l-fond irrid jippromuovi u jisaħħaħ l-ugwaljanza ta' opportunitajiet fin-non diskriminazzjoni speċjalment dak li għandu x'jaqsam ma' l-aċċess tal-suq tax-xogħol u jekk irridu innaqsu il-dizgwaljanzi li jeżistu fir u bejnietom hemm bżonn ta' tkabbir sostenibbli tas-sew għalhekk hemm bżonn naħdmu fuq livell ekonomiku, livell soċjali u livell territorjali. Iż-żoni rurali u dawk iż-żoni li għandhom problemi permanenti għandhom inqas infrastruttura u inqas opportunitajiet ekonomiċi u tax-xogħol apparti mill-fatt li jbatu biktar problemi ta' popolazzjoni li qiegħda tixjieħ. Issa, Jekk ma neħodux inkonsiderazzjoni l-aspett territorjali u l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu jkun diffiċli ferm li nilħu l-miri illi qegħdin nipproponu. Dan, Sinjor President, huma il-proposti ewlenin illi jiena semmejt f'dan l-ewwel abbozz u kif qabel is-sajf ħa ikun qiegħed u mbagħad jiġi preċiżat iżjed permezz tal-emendi. Xejn iżjed jina għad dispożizzjoni ta'kom il-koll u nittamaw li nkun nistaw nibdew naħdmu mill-aktar fiż. Grazzi. Thank you very much for that introduction. Grazzi ħafna tal-introduzzjoni tijak, Ngħaddi il kelma li shadows sur Manifa ah. għall-Italja. Grazzi President. Grazie ħafna għal kollega Lope Fontanje għal prezentazzjoni ta' dan la bozz ta' rapport illi, li deskrivit ħafna mill-punti naqbel maħħom kompletament u jina zgur li sejr nexxilna namlu l-bazi għal dan il- għal din il-ħidma konġunta għanna għanna kalendarju diffiċli mħabba l-elezzjonijiet u allura nafu illi E, il-ħidma fuq dan id-dossier kif ukoll fuq il-file kollha tal-files kollha ta' koeżjoni e, huwa diffiċli ħafna teknikament u anki politikament e, huwa sensibbli wkoll. Sensita bil-kollega nkunu nistaw nħu nibnu pożizzjoni tal-parlament qawwija ambizjuża fin negozjati mal-Konsil inkunu nistaw anki nidħlu fid-dettalji iktar tard, unkunu nistaw nippreżentaw punti li nħoss li huma importanti ħafna li e, se jgwidaw il-ħidma tiegħi anki fl-emendi. <clears throat> Il-Fond Soċjali Ewropew għandu ikun e, għandu e, għandu bżon jilħa anki l-persuni liktar li għandhom bżon biex nużaw anki l-esperienza mill-mandati preċedenti u naħdmu fejn eh, zbaljajna fil-passat. Irridu namlu semplifikazzjoni ta' regoli u għandu jkonna għan maqsum biex eh, il-fondi disponibli eh, irridu jiġu minn postijiet differenti. Il-fond soċjali plus għandhom ikunu attenti għal bżonnijiet lokali u għandu jtteje plaċess u jnaqqas anki il-pis burokratiku għal autoritajiet ta' ġestjoni. Għal dini raġuni jina nħossi li huwa importanti li nsaħħu l-prinċipju ta' sħubija u rridu nimxu f'dik direzzjoni li indikat il-rapporter. Għanna niproteġu, għanna u koll nsaħħu l-protezzjoni territoriali tal-programm u għanna ninkludu l-autoritajiet lokali u reġjonali, il-partijiet soċjali u soċjetà ċivili fil, anki fil-monitoraċ ta' dawn il-programmi. Il-Kommissjoni edha ti proponi illi ikunem sinkronizzazzjoni mal-semestru Ewropew eh, u mal-rakkomandazzjoni tal-kull pajis. Dan huwa approċċ li nħossi li huwa loġiku u meta wieħed is lan tal-konverġenza tal-ekonomiji tal-pajjiżi differenti u fl-istess ħin qed il-politika ta' koeżjoni. Però importanti li niċċaraw punt wieħed importanti, ċoħe li l-istrument għandu jkun għad dispożizzjoni ta' territori u tal-persuni eh, u għandu jgħin il-bżonnijiet reali u jiena se nagħmel mod eh, naħdem biex il-fond soċjali ma jkunx biss eh, strument eh, ta' osservazzjoni biss u ma jkunx eh, trasparenti. Eh, għandu jkun mekkanizmu illi jorbot il-temi eh, tal-FSI Plus mal eh, anki ma dawn il-definizjonijiet u fil-rakkomandazzjonijiet ta' kull pajis speċifiku allura u importanti li naħdmu fuq l-indikaturi ta' kwalità u kif nistgħu ninkludu l-scoreboard soċjali fil-pilastru tal- eh, ta' semestru Ewropew. Jiena nixtieq nitkellem anki fuq affarijiet oħra, però se nagħlaq l-intervenzjoni tiegħek tiegħi billi mm, nitkellem fuq il-futur tal-garanzija ta' żgħażagħ. L-FSI eh, Plus eh, jintika, jintegra il- l fost iż-żazax u jgħati iktar saħħal il garanzija. Naqbel illi għanna nissemplifikaw l-istrument li wera barra mill-li wieħed eh, jikseb riżultati importanti fil- eh, impigi fost iż-żazax u anki eh, komplikat minnaħa tal-ġestjoni. Nittama li dan il-xogħol se saħħa il-garanzija taż-żazax u dana jkun possibli biss jekk aħna il-ġlida kontra il-qat fost iż-żgħażagħ se ninkluduha eh, fil-azzjoni ġenerali tal-Unjoni Ewropea u rridu namlu miżuri li morru l-lem mill-għanijiet eh, mil sempliciment ta' impigi. Eh, għanna ninkludu l-ambjent, is-saħħa u l-istenni prezenta emendi u nittama li se jiġu approvati mill-rapporter u mill-rapporter kollegi. Grazzi anki lil rapporteur. Thank you. Then I'll give the floor to Madam uh, Ulrike Tre. Grazzi, signora Trebelsus għall-LCR. Grazzi ħafna, signor President. Grazie ħafna l-rapporter, signora Lope Fontanier, il proposta tijak uh, torjenta ruħa bħal stess l-dokument tal-Komissjoni illi hija tipproponi l-organizzazzjoni mill-ġdid u li nħossu li huwa approċċ li għamel sens nasab li l-Kommissjoni għandhom ikollhom il-libertà illi mod effiċjenti kun jistgħu jorganizzaw din il-bidla u anka li tkun effiċjenti u maniġjata mod tajjeb anka għaċ-ċittadini fir-rigward ta' riżorsi finanzjarji u anka il-flessibilità minnaħa tal-Komissjoni u tqassim ta' dawn il-fondi, il-Komissjoni qed titlob li jkun hemm iktar flessibilità u iktar prioritajiet ta' bażi tal-ħtiġijiet ekonomiċi. Is-Sur Juncker diġà semma illi fil-futur ser jkun hemm inqas eh, flejes li jmorru għal pajjiżi bħal Ġermanja li huma eh, pjuttost stabbli ekonomikament u naħseb illi ma nistax naċċettaw illi jkun hemm inqas investiment eh, f'dawn il-pajjiżi eh, meta mqabbel anke mal-pajjiżi tal-naħa isfel. F'rigward tal-qatt l-istrutturi eh, mhumiex b'saħħitha mhumiex jaħdmu f'ċertu pajjiżi u għalhekk isir xogħol sabiex ma jkunx kriżijiet u għalhekk ma sens li eh, toqtol programmi li huma effettivi u effiċjenti fil-twassil tagħhom fil-Ġermanja u l-Awstrija pereżempju u għalhekk importanti li anka għassim ta' dawn il-fondi ma jinbidilx għazvantaċ ta' ċertu pajjiżi sabiex ma kisrux dak li huwa diġà effiċjent u, u effettiv. Nasab li wkoll ta' problema illi eh, nużaw dawn il-fondi għall-integrazzjoni ta' persuni pajjiżi terzi jekk kif jiġi propos, naħseb illi s-suġġett tal-immigrazzjoni diġa' qed jiġi trattat permezz ta' strument eh, speċifiku u jekk l-istati membri li diallokaw iktar flus għal dan il-qasam tal-immigrazzjoni, għandhom ikollhom possibilità li jagħmlu dan bażi ta' qbil u votazzjoni fuq dan u jiġu mitfol flus permezz ta' dak il-fond. Naseb illi eh, l-istati membri jridu jaraw huma stess eh, x'spejjeż u x'finanzi jistgħu jipprovdu u kif jixtiequ illi dawn il-fondi permezz ta' l-ISF Plus jintużaw sabiex jiddeċiedu jekk jixtiequx illi jkun hemm xi tibdil jew jindirizzaw xi osma potenzjali oħra. Jiena eh, ħerqana ħafna li nkomplu naħdmu eh, b'suċċess anke mar-rapporter. Thank you very much. Grazie ħafna. Is-sur Salimovic għall-għalde. Grazzi ħafna, Signor President. Permettini nibda billi ngħid illi aħna nilqgħu bisħiħ l-indirizz ta' fej maħadim xtajjeb dan li jessef permezz tal-amalgamazzjoni ta' dawn il-fondi u naħseb illi dan huwa ta' importanza kbira mat partikolari sabiex anka nindirizzaw ix-xogħol fost iż-żgħażagħ li xilqat huwa pjuttost għoli ċertu stati membri. Il-rifless tal-tibdil demografiku huwa tajjeb u anka il-ħtieġa illi nindirizzaw l-inklużjoni u l-integrazzjoni tal-immigranti permezz ta' dawn il-fondi għaliex nafu wkoll li ċertu pajjiżi diġà għamlu ħafna iktar minn pajjiżi oħra fir-rigward ta' kriżi tar-refuġjati huwa tajjeb għalhekk li jkollhom aċċess għal ċertu fondi. Minkejja dan nemmen illi Emma ċertu punti li nixen għajem il-żoni fil-tarf ġeografikament e, għandhom jiġu meju namma tradizjonali u għalek mandux biss issir permezz tal SF Plus jew li dan joħodlu postu permezz dan il-font. Nitkellmu wkoll fuq l-adattament ta' realtajiet finanzjarji ġodda wara l-Brexit. Imbagħad l-inklużjoni tal-NGOs. Hija meħtieġa u ma jiġu konsultati għaliex se jiġu mill-quta ah, mit-tibdil f'tqasim ta' dan il-fond. Palma qalet il-rapporter il-pajjiżi li għandhom net iktar għolin jistaw indirizzaw dan il-font uh, permezz ta' flejs li tpoġġew anka fir-rigward tal-qasam tax-xogħol. L-assistenza l-għajnuna bażika u l-iket tkun appoġġata b'miżuri ta' appoġġ. Dinja xaġa li rridu nindirizza fuq terminu twil u ma tistax kun ikkomplementata b'miżuri eh, pereżempju tas-self li jkunu fuq żmien qasir. Il-flessibilità fil-fondi tiġi assigurata li jkunu jistgħu jirrispondu malajr għat-tibdiliet u rajna diġà kif il-prioritajiet tagħna jafu jinbidlu u rridu nkunu armati sabiex niġilduha. Il-pis amministrattiv jrid jibqa' Bax kemm jista' jkun sabiex l-istati membri kunu jistgħu jużaw dawn il-fondi mingħajr eh, komplikazzjonijiet ġejda jina smajt f'każijiet illi eh, fil-proċess amministrattiv eh, tant ħażmin illi fl-aħħar mill-aħħar dawn il-fondi intilfu u għalhekk dan ma jagħmel sens. U importanti ħafna illi insommu qoddim majnejna semestru semestru Ewropew u anka il ħtiġijiet speċifiċi sabiex anka jkun hemm il-possibilità li wieħed jagħmel użu minn dawn il-fondi. L-inizjattiva għal qat fost iż-żaża hija Importanti, rridu naraw illi naċċettaw illi fċertu żoni ma laħqitx il-miri tagħha u oħrajn kienet ta' suċċess, ġifiri tajb li ninkluduha fl-ISF Plus, imma l-ewwel nett irid ikollna evalwazzjoni ta' għalfejn ċertu pajjiżi naxxilhom oħrajn le sabiex naraw kif eh, dawn il-fondi jkun jisawġu amalgamati jkunu disponibli b'mod eh, raġonevoli. Nirringrazzja l rapporter u kol tal-li estendiet id-dati ta' skadenza. Thank you. Then I'll give the floor to Madam Tsi. Grazzi ħafna, Senra Zimmer fil-fisem il-gwe. Grazzi ħafna, anka jina nishtiq eh, eh, nirrigrazzja l-rapporter għal-rapport u x-xol anka fil-gwar tal-emendi naħseb illi il-mira ewlenija hija tali li aħna nistgħu nappoġġawha, nitkellmu fuq ġida kontra l-faqar nasab tiġi riflessa tajba hawnhekk u anka il komplementarita ta' l-inklużjoni soċjali kif ukoll il-riserva għal ġrida kontra l-faqar estrem li tibbaza wkoll fuq il-prinċipju ta' sħubija. Nasab li dan huwa kollu bbażat ukoll fuq l-element pożittiv tal-kodiċi eh, illi permettina naħnu f'dan il-mod. Xtaqt nikkommenta sabiex nirċara anka l-pozizjoni tagħna għalfej aħna ressaqna ċertu emendi li l-ewwel nett fejtlu dawn limit tal-ISF artiklu 4 hemm nixtiequ enfasi li qed nitkellmu għal aċċess eh, ta' impjek eh, ta' ċertu valur li aħna nevitaw il-prekarjat u mux ikonna fondi strutturali li jippermettu dan. Aħna interessati u koll illi kuna obbligu fuq l-istati membri sabiex il-xol budgetarju minnaħa tal-istati membri sir fċertu eh, skeda u anka li li SF Plus għall-inklużjoni soċjali totali qed tipproponu 30% naħseb illi hija rata eh, minima tajba aċċettabbli però forsi ta' min ikkonsidraw li forsi anka twolla. Rigward tal-allokazzjoni għal deprivazzjoni materjali, għana naħsbu illi illi din għandha titla ta' mill-inqas għal 4% jew anke 5%. U nixtiequ li dawn l-elementi addizzjonali jkunu sa' prezenti fl-ISF Plus. l-indirizz eh, tal-lajnuna materjali għanda tibqa bil-percentaċ eh, prezenti sabiex eh, ma ntelfux minn dak li diġa ksibna. U importanti wkoll li nagħmlu referenza għall-infiq eh, fej jidħol ukoll eh, ċertu ċertu riżorsi għaliex anke fejn jidħol l-ikel pereżempju anke Eh, għajnuna ta' emerġenza għandna bżonn strateġija fuq terminu twila Sabiex eh, din tirrifletti wkoll ix-xogħol fil-qasam tal-inklużjoni. Naħseb li huwa importanti illi apparti l-imsieħba soċjali diġà preżenti ikonna wkoll ir-rappreżentazzjoni tas soċjetà ċivili hemm ħafna li jistaw jirrappreżentawna tajjeb, li jistaw jkontribuxu mod tajjeb u naħseb li għanna uh, eh, nevalwaw, nikkonsidraw dan anka fil-gwar tal-indikaturi, għanna nesimplifikaw il-sistema u anka naraw illi il-data fil-rigward eh, ta' l-utenti li għandhom ikollhom aċċess għal dan il-font m'għandix tkun illimitata jew komplikata jekk nħarsu wkoll lejn li SF Plus huwa importanti li eh, ninkludu wkoll fil-rigward tal-Fondi Strutturali Ġenerali f'artiklu 10 fejn nitkellmu fuq il-mezzi eh, ta' trasferiment mill-ISF għall-Invest EU li huwa mezz huwa għodda eh, favor is-suq u li ma tmurx favor il-kożjoni soċjali u għalhekk irridu nagħmlu ċara illi aħna ma rridux li min-naħa tal-ISF ikun hemm riżorsi jew mezzi finanzjari li jiġu trasferiti għal dan it-tip ta' fond. Irridu nagħmlu distinzjoni ċara. Aparti minn hekk. Kemm darba semmejna fil-fatt li anka il-kondizzjonalità eh, makroekonomika tittiġi indirizzata jekk aħna nortu li SF Plus ma semestru Ewropew biss ikonna eh, element eh, ċentralizzat wis għalhekk aħna nixtiequ li jkun aktar bilanċ u naraw li ma possibiltajiet nistaw natu inkludu sabiex ikun hemm anka deċizjonijiet possibbli fuq livell reġjonali mhux biss fuq dak nazzjonali sabiex nkunu aktar flessibbli u anka l-amministrazzjonijiet lokali, l-awtoritajiet lokali u reġjonali ikunu jistaw eh, iqajmu u jreġixxu għal ħtiġijiet li huma jkollhom u mhux biss Eh, li jisir kollox fuq il-livell nazzjonali skont il-medja mod ġenerali. Għalek aħna nishtiqu li kon apport xe favur din id-direzzjoni u aħna ħerqana illi nkomplu naħdmu flimkien eh, b'intensità u anka mod kostruttiv. Grazzi ħafna. Issa ranke fissem il-ħodor. Grazzi ħafna. Il-kollegi l-oħra deġa semmew eh, li l-aspettativi fuqna ma pjuttost għali għalix l-analizi illi għamlet l-Europea tara fil-li jem uh, eh, problemi kbar fil-gwar tal-inugwaljanza soċjali u għalhekk li jessef hija waħda mill-lodda li qed tista' tindirizza din is-sitwazzjoni. U dan ipoġġi ċertu pressjoni sabiex aħna nilħu ċertu riżultat. mistoqsija jew kwistjoni tal-pilastra soċjali naħseb jekk nibdew mid-drittijiet soċjali illi kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea għandu għana nsarfon f'realtà u għandhom isarfu ta' bażi illi għana nixtiequ li tkun il-bażi tal-ISF. ISF Plus. Il-pilastru ta' drittijiet soċjali kien eh, pjuttost ta' diżappunt fil-rigward tal-istrumenti legalment vinkolanti u importanti li il font jintuża mod tajjeb sabiex dawn id-drittijiet isiru realtà u Fil-proposta nixtieq li jkun hemm rabta b'saħħitha għal pilastru soċjali li jkun hemm miri ta' investimenti illi jkunu orientati aħjar fih dan il-pilastru soċjali. Palma semmel ċertu kollegi wkoll il-prinċipju tal-sħobija palma rajna anka l-NGOs imma niftħu iktar u nindirizzaw dawk li għadin iġorru eh, twettiq tal-ISF. U naħseb illi hija bl-inklużjoni biss tal-vuċi tagħhom mill-fażi tal-pjanar għall-implementazzjoni u anke l-evalwazzjoni nistgħu noħorġu biċċar li eh, huma qed jagħmlu din il-kontribuzzjoni kif ukoll li naslu għall aħjar riżultati fejn gawdi kulħadd. L-aħħar punt li ġasemma semma l-inklużjoni ta' dawk l-iktar deprivati. kena proġetti ta' suċċess eh, f'dawn l-aħħar eh, periodi. Jekk eh, l-infiq tarba fil-mija bħala mira tal-infiq tal-fond naħseb illi dan għandu jkun obbligatorju u għanna nġildu favur eh, l-allokazzjoni ta' 4% favur eh, l-inklużjoni ta' dawk liktar eh, da' privati soċjalment. Ikun hemm l-allokazzjoni għal fondi għalih ukoll il- loti ta' pariri u ta' gwida naħseb li jitintafaq iktar flus fuq dan kollu. Xaqna ringrazja l-rapporter għal-estensjoni tal-skadenza. Eh, iva, naqbel ukoll illi irridu naġlu imma fl-istess ħin u dan punt eh, imur għal kulħadd illi huwa importanti ħafna illi ikonna il-perspettiva ta' dawk kollha illi diġà ħadmu bli jessef fil-passat sabiex aħna nippjanaw għal-futur u għalhekk għalkemm nixtiequ nħaffu l-pass iridu nieħdu l-ħin sabiex nisimgħu l-organizzazzjonijiet varji, realtajiet varji fir-reġuni fl-istati membri għaliex huwa bekk biss li nistgħu nfasslu riżultat tajjeb illi verament nixtiequ fil-preżent. Muchas gracias. La... Grazzi ħafna, Sinjora President, kella titla u ħanħdu la posta l-issa. Ovvjament biex daqshekk situazzjoni ideali persi da rapporter ukoll, imma jidher li li Thomas Mann sa jixtieq jiskellem. Grazie ħafna, Zisa Veronika, naħseb illi għana bazi soda permezz ta' dan il-rapport. Inti ħedimt fuq u dejjem kollok rapporti ambizzjużi u orjentati mod tajjeb u għallek nasib illi wasalna għal uh, suċċess li nistaw naċċettaw għal kompromess li nistaw naċċettaw kol kemm aħna. fil prezentazzjoni naħseb illi hemm elementi li jridu nkludu kol Erasmus Plus per eżempju font illi li jikseb ħafna, għandu bażi tajba għal valur addizzjonali Ewropew u ma aħna eh, tkellimna fuq konna nixtiequ li dan jikber. Dejjem ngħidu li għandna bżonn iktar flus. Rridu naraw jekk ser ħalsu iktar l-istati membri jew jekk ma jaslux il-flus innaqsu l-aċċess għalih, imma jiena naqbel ma l-ewwel alternattiva illi jkollna iktar allokazzjoni minnaħa tal-Istati Membri, iktar investiment, iktar impenn minnaħa tal-Istati Membri favur eh, l-edukazzjoni. U naħseb illi l-Istati Membri jridu jsibu soluzzjoni għal dan. Għana l-garanzija ta' zazax. Il-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni eh, bdew dan bħala eh, proġett li ma kellux daqstant uh, appoċ. Jekk kollok pisa amministrattiv kbir, naħseb illi uh, dan ifix kien però kien hemm il-pressjoni, kien hemm l-impenn u uh, jiddu naraw li dan kollu jista' jiġi implementat mod tajjeb. Jiddu naraw li verament in-nies jistgħu jiġu mejjuna il-żaza ħridu jagħmlu kważi l-akrobazija biex ilaħqu mal-pis finanzjarju tagħhom u naħseb illi rridu naraw illi eh, dan il-proġett ikun ta' suċċess minn kwalunkwe laqat u għalhekk jridu nkomplu bil-pressjoni minn naħa tagħna jiena kontent ukoll illi kena diskussjonijiet eh, anka il-komissarju kien prezenti naħseb illi Eh, ta' kontribuzzjoni ħafna wkoll għall kumitat tagħna illi ser nġorruha ma' naltut ta' żmien. Naraw elementi ekonomiċi, mbagħad hemm dak soċjali ma' wkoll hemm l-element territorjali. Sinja Tribezo, xaqt ngħidilha illi mhux biss eh, il-pajjiżi żgħar jew raġuni li għandhom dan il-vojt li joħloq il-faqar, imma anka l-pajjiżi l-kbar u għalhekk mhix kwistjoni li wieħed ikun kontra lieħor imma li jkun hemm għajnuna attwali fuq il-livell tal-ħtiġijiet taċ ċittadini. Miżuri li huma adattati għall istazzjonijiet Ah, speċifiċi anka fuq livell lokali, però ah, dan huwa diffiċli wkoll u naħseb illi għalhekk il-proposta ta' approċċ anke permezz ta' dan il- rapport toħodna federazzjoni tajba na bażi li tgħinna nkomplu nibnu fuqha sabiex inħadmu l-kapaċitajiet u r-rizorsi disponibbli u żgur li ser nħu konsens illi anke minna l-komitat eh, tal impiegi eh, nistgħu nagħmlu passiħor il-qudiem immexxin minn Veronika. Grazzi Tomas. naħseb li ħajkun xogħol pożittiv ferm bej kulħadd. Il-Kummissjoni tixtieq intervjeni. Grazzi, President. Signora Rapporteur. Kif rajna aħna rapport huwa punta tluq kostruttiv u pozittiv. Napprezza wkoll l-intervenzjonijiet tal-membri onorevoli tal-lum għal huma anticipaw ukoll kummenti addizzjonali waħna ħankunu qegħdin Nistenna bil-ħerqa sa' diskussjonijiet li hemm jistennewna sabiex nkunu nistgħu nafanzaw aktar fuq il-punti tagħkom. niffoka fuq tlita erba punti tekniċi forsi li joħorġu minn dan ir-rapport. Rapport li jindirizza żewġ prioritajiet ewlenin. L-investiment imħabbar fuq iż-żgħażagħ anki illi ikun hemm aktar investimenti għall inklużjoni soċjali. Kummissjoni tirrikonoxxi li dawn huma sfidi importanti illi l-Ewropa qiegħda tiffaċċja bħalissa. Hemm bżonn ta' xi kjarifika però fuq l-istqarrija ta' spjegazzjoni speċjalment ir-referenza li naċċertaw il-prefinanzjament għal miżuri ta' eh, l-impjegi ta' zaza nasab li minn aspet tekniku il-prefinanzjament ikun regolat fil- b'talimat li jkun li jkun transversali u jaffetwa fondi differenti. Dina il prefinanzjament ta' straordinarju ta' 30% għall-inizjattiva ta' l-Olimpiki fost tal-2015 għandu jitqis bħala ħaġa ta' darba anke minħabba ċ-ċirkustanzi ekonomiċi straordinarji ta' dak iż-żmien. Punt ieħor importanti kjerifika teknika tirrigwardi l-emenda proposta numru 15. Fejn naraw illi Ir-rapport qed jipproponi li nżidu bi fil-mija l-investiment fl-inklużjoni soċjali, 2% ġifiri immirata għal miżuri ta' assistenza għal faqar estrem li jmor li huma ġifiri apparti il-25% assistenza għall inklużjoni soċjali. Issa ħna naraw il-proposta tagħna bħala Kommissjoni toffri iktar flessibilità l-Istati membri. Nfakarkom li hemm żewġ tipi ta' Stati membri li dependu mill-programmi operattivi li huma jażlu fil-programm operattiv attwali għandek għandek l-ewwel programm fuq il- um, assistenza operattiva u tini um, il-mizuri inklusivi. U daw tal-axħar u ma ta' madwar fil-fat 2% dana suppost għandu jwieġa bost interventi li saru fin diskussjoni tant importanti. Punti ħajda attenzjoni minn aspett tekniku jirgwajdi l-emenda 17 fejn ir-rapport jipproponi illi il-mira numru 11 tiġi regolata mill kapitlu numru 2 Issa dan t numru 11 huwa speċifikament akkat fuq l-azzjoni ta' assistenza l faqar Aħna ridna regoli iktar leġġeri U għalhekk xtaqan dawn t-tiri speċifiċi li jiġu regolati minn kapitlu numru 3. Issa li dawn il-miri jiġu regolati minn flok permezz ta' kapitlu 2 danna jaf illi Iwassal għal ċertu komplikazzjonijiet għal dawk il-miżuri li nixtiequ nżommhom aktar sempliċi aħna. Imbagħad, E, simplifikazzjoni. Naħseb illi kien hemm sforzi ġenwini biex nissimplifikaw ir-regoli fir-regolament dispożizzjonijiet komuni f'dak għandu xaqsam ma' programmar, management, kontroll, indikaturi ta' rapportar, etc. Ġifir żewġ regolamenti bla dubju jridu jinqraw fl-imkien. Isħobija din hija xi ħaġa li tagħmel il apparti mill-qofol ta' dan il-pilastru, da' kollu li għandhom jaqsam mal ġestjoni, ġestjoni konġunta għandhom x'taqsam man nies, komunitajiet, territorji, dan ir-regoli għalhekk għandhom jagħtu ehm, spazju għasħobija anke permezz ta' proposta tal-SF e Plus fejn f'artiklu 8 titkellem dwar appoġġ adekwat. U il-beneficjari jridu jiġu meqjusa wkoll bħala atturi ewlenin. Imbagħad għal-unjament ma' semestru blaqta soċjali, din kienet l-intenzjoni oriġinali tal-Kommissjoni. Nsew ċangoli l-istruttura tal-regolament innifsu illi jirrifletti kompletament tiri speċifiċi bħala miri biex jimplementaw il-pilastru ta' dritti soċjali. Imma meta tkellmu wkoll dwar allinjament tas-semestru dan is-semestru huwa fil-fatt propju eh, dak ta' drittijiet soċjali. Naħseb illi fl-opinja tal-Kummissjoni nerġgħidulkom dan huwa puntat tluq allura tajjeb ħafna u rapport tajjeb ħafna wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni. Ma nafx jekk hawn xi ħadd illi jixtieq jgħid xi ħaġa jekk le nagħlqu id-dibattitu jiena bħala rapporter nista' nagħlqu billi ngħid illi biex wieġeb li shadows u kollegi l-interventi kollha kienu interessanti immens u qed nistenna bil-ħerqa l-elementi kollha li tistgħu tippreżentaw għax nasab li flimkien li koll nistgħu nagħmlu biċċa xogħol tajba. U għalhekk grazzi ħafna lil kulħadd u kienet tassew nerġa' ngħid interessanti nasab issa nistgħu nagħlqu u ngħaddu għal punt li jmiss.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 alternattiva. Għan diskutu għom nikonsidrawhom fit-18 Ottubru. U il-voti fil-Komitat ħajsiru fil-26-27 ta' Novembru nittamaw illi jirna xina u fil-ħin ikonna kompromessi tajbin u Jur National naslu um, fit-tmim eh, sa' april fl-axar plenarja permessa tal provazzjon ta' dana ir-rapport da' kollox minnaħat tiegħi. Ejja naqdu issa għattini punt tal-lura l-lum war nofsinar. Il-workshop tal-Fond Soċjali Ewropew. Nirringrazzja l-rapporters. L-ewwel net il-ħabib tiegħi il-Kummissarju Andor il nadilu l-kelma. Good afternoon. Um... Marna f'sinar tajjeb, Signora President, Honorable Membri, Signori. Din is-sala u dan il-Komitat qed iġibu li memorji sbieħ. Però xi waħda nixtieq ngħid li llum jiena qed nitkellem fuq da suġġett ISF l-regolament il-ġdid u l-antik bħala persuna indipendenti b'memorja relattivament tajba u Nixtieq u ukoll f'ċertu elementi taċ ċiklu li għadda u nqablu id-diskussjoni li kellna ma' dik il-ġdida. Nek fil-prezentazzjoni tiegħi nistgħu naraw għandi 10 minuti indisponibbli u għalhekk nixtieq f'dawn l-10 minuti nfakkarkom fl-evoluzzjoni tal-ISF li issa qiegħed jinbidel fi e SF Plus kellna kwistjoni ta' assorbiment, niddiskutu aspetti kwalitattivi u kwantitattivi u niżviluppaw ukoll xi tip ta' tipoloġija tal-pajjiżi niddiskutu wkoll is-soluzzjonijiet disponibbli. Nibdew bid-diskussjoni ta' qabel li nfakkar proposti tal-2010 fejn il-Kummissjoni ta' qabel u dibattitu ta' qabel tal-MFF dawk minnkom jistgħu taqraw dawn iċ-ċriki aħna indunajna li ħafna mill-idejat li li għandna quddiemna llum ilhom fil-fatt magħna għal ċertu snifi fatt hemm evoluzzjoni evoluzzjoni ta' strumenti finanzjari tal-Unjoni Ewropea u hemm ukoll ċertu sforzi kostanti ċiklu wara ċiklu biex intejbu l funzjonament u ndaħlu elementi ta' innovazzjoni f'termini ta' kundizzjonijiet, regolament, sabiex ukoll ikollna effett aqwa imma din hija evoluzzjoni u mhux revoluzzjoni. Ejja, namlu daqsxejn paragun bejn il-Kummissjoni ta' Barroso ta' qabel u dik preżenti ta' Juncker fuq ħames aspetti sitta propjament. Il-volum tal-ISF kif dana jiġi definit, kif jiġi assigurat l-allinjament politiku, kif tiddaħħal fis-sistema l-inklużjoni soċjali, xiġi li żgħażagħ, kif l-engineering finanzjarju jiġi trasferita minn fondi oħra li jessef u kif ukoll nistgħu nagħmlu aħna u intom biex ikollna aktar simplifikazzjoni fiċ-ċiklu ta' qabel jiġifieri l-perjodu attwali tal-MFF Kien element ġdid li jiġi definit id dasta li jessa fuq livell Ewropew sa mela sa dak iż-żmien li kollok font imdaħħal fil-politika koezjoni kien hemm kważi kien hemm awtonomija sieħa l membri u kien hemm ġida pjuttost kbira biex jiġi assigurat illi li jessa tiġi definita fuq livell Ewropew. U dak iż-żmien in-nies kienu proponew illi tiġi definita dina bħala percentaġġ tal-politika ta' koeżjoni. Issa, milli nista' nifhem għandna numru assolut illi jaqbes il-mija bilju, il-100 biljun u t-snejn. Ewri, li miss, messaċ huwa ċar li mhix biss somma residwa imma tiġi definita. L-intenzjoni ġiet imsaħħa ġifir fuq l-aliment politiku l-istess. Fiċ-ċiklu li għadda l-Europa 2020 li suppost li jiġi operazzjonalizzat permezz semestru Ewropew għandek is-semestru Ewropew ta' dritti tal-mina ħafna snies ġa semmew importanti dan u forsi għandek ukoll rabta ma' semestru Ewropew aktar qawwija milli kellna fil-ċiklu sa' qabel. L-inklużjoni soċjali mbagħad bosta kelliema semmew din il-ħaġa minn l-20% attwali nitilgħu għal 25% tal-jessef totali. Naħba li s-sar nishtiq nsemmikom illi ma nix nassumu Sempliċiment li dawn l-20% għadin emmek u inti tista' toħodha qisha for granted li qegħdin hemm. Meta dana kien ġi proposta fejn 11, kiku tafu kemm kien hemm nies li illi dana ma ħajasal imkien illi il-Kunsill ħajoqtola din il-proposta li ċertu kumitati mhux dan f'dan tal-Parlament imma wkoll ħajoqtola. Imma fit-tmim il-negozjati l-20% nżammu irnexxilna anki jekk kien hemm triqib biex naslu għamnek, Anke s-sur Barroso kien eżi ta' daqxin jek għanni xinżommu għadana pala punt politiku importanti jekk ġibuni għamnek seba snin oħra nidilkom kif kien kif kont eh, ikkonvinċejt il-Barroso biex insisti fuq dina l-20% imma naħseb illi tistaw tifmu fejn huwa ġustifikat illi mhux tal-li tinżamm dina 20% ma saħan sitra tiżdied. Imbagħad il-Youth Employment Initiative hemm bżonn li dan ikun hemm integrazzjoni ma jkun hemm ukoll sem ta' ring fencing li ngħid hawnhekk illi F'din it-tabella ħna qegħdin nagħmlu paragun ta' realtà attwali mal-proposti tal-perjodu futur mhux ir-realtà futura dak li kien ġi propost mill-Kummissjoni fl-2011 fil-bidu net tan-negozjati għal l-inizjattiva tal-impjegi għazza zaħtu ġiba hija xejn għaliex għax aħna kon naħsibna li dak kollu li semmel dan il-fond dan il-fond jista' jiġi finanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew ma fl-aħħar dan sar għal finijiet ta' aktar viżabilità sabiex dok li fassu politika fuq livell nazzjonali jkunu jistgħu wkoll isegwu ma taħja l-implementazzjoni ta' politika li sa dak iż-żmien kienet diġà eh, ġiet aċċettata bil-Kunsill garanzija taż-żgħażagħ ġifieri naħseb għalhekk li huwa kruċjali wkoll illi nżommu anki jekk ma differenti ir-regoli ta' dall-aspet partikolari fuq l-engineering. Dan huwa qasam innovattiv ħafna naħseb li hemm lok għall innovazzjoni anke fl-ISF li huwa investiment fil-kapital uman. Iżda jiddu noqdu attenti. il establiment tal-fonds tal-mikrofinanzjament u l-bonds il-policy bonds kienu l-aspetti li għadna b'sebajnejna li għan fil-ċiklu li għadda, iżda dawn kienu passi innovativi żgħar, sal l-intenzjoni hi li jkun hemm iktar impatt jkun hemm iktar finanzjament ta' impatt soċjali. Nasab li tħassib huwa ġustifikat li tkun hemm innovazzjoni imma tidu toqgħodu u koll effukati li ma t-diversifikax dan il-font. Issa, qed jiġu wkoll nista' nifhem diskuss il-possibilità ta' amalgamazzjoni ta' fondi biex ikun hemm iktar simplifikazzjoni. Ġifieri dejjem hemm il-possibilità li wieħed jagħmel pass ieħor jimbotta daqsxejn iżjed. l allinjament potenzjali tal-politika tal-Istati membri u naċċertaw ukoll illi l-istrumenti finanzjari disponibbli jkunu aktar prattiċi. Spiss għanna nevalwaw il-prestazzjoni tal-Istati membri u prestazzjoni tal-istrumenti finanzjari tal-Unjoni Ewropea permezz tal Jina nishtiq nifoka daqxejn fuq dan, imma Infakkarkom il dinja biss punt wieħed importanti fost ħafna li wkoll jiġu indirizzati rassorbiment sa ċertu punt hija parametru ta' input flimkien ma' regolarità Meta tindi kollok evaluazzjoni ġenerali tal-fond tal-ISF jew fond ieħor il-kontribuzzjoni tal-, -fond tal isf jew fond ieħor il kontribuzzjoni tal tal Kabbir ekonomiku irrit jiġi meqjusu f'dana il-kas li jessef jew li SF plus naraw jek tenx il-konverġenza soċjali jew le f'din matriċi qed ntaraw hemmhekk fuq xalluk l-evalwazzjoni ta' inputs u fuq il-lemin l-outputs u fuq il-level ta' fuq. Għandek l-aspetti kwantitattivi u fuq il-level t-isfel l-aspetti kwalitattivi. Inti titizom dejjem f'moħħok illi kollox trid qis f'din iċ-ċiklu. Naħseb li għal dawk li l politika jekk ħaġa importanti għalihom hija li jkun hemm konverġenza soċjali, imma jekk nippretendu illi l-fond eh, waslu għal politika eh, il-mistoqsija kritika mbagħad kemm jista' jkun hemm assorbiment jekk ikun hemm rata baxxa ta' assorbiment jew waħda li ġvarja ħafna tilab din tfisser illi il-politika mis tiġi trasmessa l-istat membru bidla mixtieqa ma seħx. Dan jista' jkun għal ħafna raġunijiet, raġunijiet ekonomiċi, raġunijiet politiċi u jistgħu jkunu wkoll raġunijiet amministrattivi, ġifiri ġifijiet eh, amministrattivi li waslu għal prestazzjoni volatili. Tibżawx minna din it-tabella. Għaliex tagħti sommarju ta' ċiklu ta' qabel kemm kiena differenti l esperienza ta' membri differenti. F'perdu ta' seba' snin ċertu pajjiżi jistgħu jassorbu ktar minn 90% tal-fondi disponibbli u għajt ikunu fuq livell ta' 60%, 70% jista' jkun hemm każijiet u kategoriji diffiċli ferm u għabbażi ta' ċifri li rajtu anke jekk ma setux taqrawa ma forsi tipa zaħira ħafna, jen rekomenda li nikonsidraw kategoriji differenti, pajjiżi b'kapaċità amministrattiva aktar b'saħħitha u dawk b'allinjament politiku forsi aktar um, dajjef. Dina iż-żewġ aspetti fl-aħħar mill-aħħar jiddeterminaw jekk ikun xem assorbiment tajjeb l-Awstrija kienet il- ta' fuq net għaliex huma jidentifikaw mal livell ta' politika soċjali għandhom kapaċità amministrativa tajba Spanja bil-banda l-oħra identifikat il-politika ma jekk il-strutturi domestiċi, mhux il kustjonijiet Ewropej, il-strutturi domestiċi ta' Spanja kienu komplessi wisq. U għalhekk l-assorbiment konsistentement kien ħafna aktar um, dajjef. Ir-Renju Unit kapaċità amministrativa eċċellenti ma tantx kien hemm rata ta' żbalji imma identifikazzjoni eh, fjakka ħafna mal-politika soċjali Ewropea u għalhekk dawn ir-rati ta' assorbiment kienu baxxi. Ir-Ramonija hija eh, dajfa fiż-żewġ aspetti kemm l-kapaċità amministrattiva u l-allinjament politiku jekk ħarra pereżempju fejn għandu x'jaqsam mal-integrazzjoni tar-Roma fis-soċjetà jew fis-suq tax-xogħol jew fl-iskejjel eh, tista tifhem għalfejn ir-Rumanija kienet l-iktar kas kroniku ta' rata fjakka ta' assorbiment. Għalhekk wieħed irid jissepara dawn il-kategoriji jindividwom. Jekk qed tfittex ir-rimedji inti tiffoka mhux biss fuq dak li jiġi simplifikat fuq livell ta' Unjoni Ewropea t-tara. Nista' nitkellem ukoll dwar assorbiment baxx jew assenti ta' strumenti oħra li ġief ngħidu aħna fejn inti għandek ostaklu bħal ma hu pereżempju naqas ta' budget propju għall igf u dan jwassal għal allokazzjoni biex tuħaf iktar żmien milli normali u pajjiżi oħra bħal Renjuniti li dejjem kienu ideoloġikament kontra il-font li GF waqt mużaw anki jekk setaw jużaw. Għavol jekk iku forsi jużaw kien ikollhom eh, opinjoni differenti fuq l-Unjoni Ewropea. Imbagħad, il-Youth Employment Initiative kien hemm problemi eh, famużi fil-bidu ta' sorbiment u il-Kommissjoni attwali kienet għamlet kienet ikkonsidrat mill-bidu il-kwistjoni tal-prefinanzjament li waslet biex jinbidlu l-affarijiet u kunem iktar assorbiment. Dina il-Youth Employment Initiative ma nix ninsew kif eh, bdiet anke meta dina tiġi integrata fl-ISF jew l-ISF Plus. Fuq il-mikrofinanza kien hemm sitwazzjonijiet komplikati. Għanna l-IAF u anki il-reġilitajiet European Investment Fund. Issa jkolli naġġena hawnhekk għax qed jala li ħin. Nixtieq nitkellem fuq l-aħħar punt tiegħi, ċoe il-soluzzjonijiet stereotipi u dan jista' jkun puntat luq tajjeb, ċoħe il-semplifikazzjoni u flessibilità. Però dana ma jfissirx li se jgħatu soluzzjoni sħiħa. E, e semplifikazzjoni e, e ħaġa attraenti għax e, jfisser illi e, e il-klientizzar iktar aċċess u anki l-flessibilità hija tajba għaliex tippermettilna ikonna ambjent iktar diversifikat. Imma ħafna drabi jiġu fuq il-livell nazzjonali u il-bidliet fuq l-Unjoni Europea ma jisolvux ta' u l-flessibilità jekk ikun hemm wisq, allora jista' jista' jwassal għal ASF self-service. Hawnhekk hawn riskju ta' trade-offs kbar eh, bejn semplifikazzjoni u flessibilità. Eh, eh, problema bir-regolarità u anki minnaħa tal-flessibilità hemm ir-riskju illi nitilfu l-allinjament tal-policy. Flimkien ma' dawn id-direzzjonijiet għanna irridu ngħidu illi u importanti illi naħdmu anki fuq direzzjoni differenti li namlu empowering tal-atturi lokali, mish l-istess ħaġa bħas semplifikazzjoni, jfisser illi wieħed irid jagħti eh, empowerment eh, għal ċerti eh, eżempi Hawnhekk għandi tliet eżempi fuq l-integrazzjoni tal-migranti. E, m'hemmx soluzzjoni e, universali, ħafna drabi huma li bliet e, li huma l-aħjar għall-integrazzjoni tal-migranti u għandhom jitħallew jinteraġixxu. U fuq il per eżempju fuq il-msiħba soċjali ħafna drabi il-favoritizmu politiku joħloq ċertu bias. U bżon inżidu il-possibilità biex il imsieħba soċjali applikaw direttament jeżisti diġa. Uh, umbat l-IGF jina ġa semmejt ir renjunit manki l-Ungerija uh, ma sem fl-IGF. Fil-reġuni Nats 2, uh, il situazzjoni hija aħjar u jkunu jafu aħjar jekk l-applikazzjoni u ġustifikati jew lejom, għandhom ikun hemm empowerment għalihom. Eżempi żgħar mm, m'għandniex bżonn ta' rivoluzzjoni hawnhekk, però nistgħu nirfinaw l-istrumenti eżistenti biex ikonna riżultati aħjar u konnessjonijiet aħjar. U dawnu mal konklużjonijiet li nixbet minn dan kollu, importanti importanti in il uh, eh, fokus fuq lan tal-fondi irridu ninvestu fil-kapacità amministrativa, però għandu jkun anki limitazzjoniet, għax mux dejjem dini il-problemi. Imbagħad il-kwistjoni tal-ownership hija importanti ħafna il-rati ta' kofinanzjament iktar u jien eh, sejrin fid-direzzjoni tajba. U fl-imkien mal-empowerment tal-livell lokali nistaw anki naħsbu fuq tilet tip ta' eh, ġestjoni eh, u li nistaw nsejħula eh, ġestjoni assistita. Illi diġa kella xie eżempi fil-passat. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Andor. Dik kienet tassew prezentazzjoni interessanti u komprensiva men. Sissanda kelma Sinjura Samek, illi hija President li tista' tkellma dwar il-Fond Soċjali Ewropew Benefiċjarji fil-perjodu ta' finanzjament attwali. Hija direttur ta' l-Istitut għal riċerka soċjali, Sinjura Samek. Grazzi. Grazie anki tal-istedina Jena nishti nitkellem fuq il-fokus ta' dak li għamilna eh, li kienet briefing note tal-kummissjoni fil-bidu tas sena Allora, qabel il-proposti ġodda tal-ESF Plus u il-fokus kien fu kif u sakkem il-bidliet tar-regolamenti għal periodu sal-2020 jistaw jaffetwaw il beneficiari tal-ISF u nistaw naraw li l-fokus principali għonek huwa fuq is-sempliċità u fuq il-kapacità amministrativa. Aħna għamilna revizjoni ta' dokumenti principali, però għamilna anki xi intervisti fuq il-post u kontattajna xi kważi design partit interessati, fl-ISF beneficiari, autoritajiet ta' ġestjoni u anki esperti. Issa li huma il-problemi prinċipali li ħarġu mm, fil-bidliet f'dan il-periodu ta' programmazzjoni. Dawk li nħorsu li huma iktar rilevanti, iktar importanti min-naħa tal beneficiari L-ewwel waħda kienet dan l-impenn iktar qawwi tal-ISF fuq il-tkabbir inklużiv dinja importanti ħafna għaliex il-fokus anki fuq l-inklużjoni soċjali għal dastant l-20 fil-mija illi għandu jien tefa fuq din il-miżura fisser illi eh, sen inkludu beneficjari ġodda f'dan il-font, azzjoni ġodda li qed jiġu promossi li huma differenti mill, mill minn dawk ta' soltu, mux biss taħriġ u programmazzjoni, imma iktar e, miżuri ta' integrazzjoni soċjali li kopru anki osma differenti tal-integrazzjoni soċjali. Barra minn hekk anki parteċipanti ġodda u target groups ġodda, mux biss persuni għat, imma anki gruppi zvantagġati li huma l-bot mill-suq so, tal-xol Roma migranti n e, in-nis e, minar e, dar, etc. U anki kifat beneficjari ġodda, mux il-sol, il-beneficjari sol ta' soltu, imma anki NGOs, organizzazzjonijiet ta' soċieta ċivili u anki municipalitajiet. Jista ikollhom u fil-fatt kellhom rwol importanti kif diġa għalt. U dan huwa Importanti li niftakru għax dana se jaffetwa il-perċezzjoni eh, ta' dak li imbidel u li mumma l-kwistjoniet liktar importanti anki meta wieħed is il-programmazzjoni il-periodu ta' programmazzjoni ġdida. L-iktar bidliet importanti huwa illi il-sistema ġi semplifikat meta nqabluh mal-sistema preċedenti fil-periodu ta' programmazzjoni differenti, imma fl-ISF il-bidla ma kienieċ ta' sekk eh, importanti, għax anki fil-periodu eh, preċedenti sal-2013 li SF diġa kien esperimenta ċi forum ta' sistema ta' eh, forniment semplifikat u f'dan il periodu ta' programmazzjoni din ġitestiza testiza anke għal fondi l-oħrajn u kien possibli u koll E, fil-regolament tal-ISF illi namlu empowerment lejn il-adozzjoni ta' forum ġodda u ta' opzjonijiet ta' spiża e, ġodda. U dan huwa importanti kemm għal beneficjari u anke għal autoritajiet ta' ġestjoni x'dan jfisser illi hemm iktar ċertezza legali f'dawn l-alternativi. U dan jfisser ukoll inqas zbalji u anki kosti amministrativi u pisijiet amministrativi iktar baxxi għall autoritajiet. Iż-żewġ kwistjonijiet l-oħrajn illi ġew misħuqa mill-beneficjarji huwa eh, dispożizzjoni għal eh, bini ta' kapaċitajiet f'dan il-perjodu ta' programmazzjoni ġdid kien hemm dispożizzjonijiet biex jitolbu l awtoritajiet ta' ġestjoni biex jiċċaraw it-tip ta' capacity building li kienu se implementaw kemm fil-sħubijiet eh, u anki fi programmi ta' operativi u anki kien hemm fokus iktar qawwi fuq is-sħubija li hija importanti ħafna speċjalment għal miżuri ta' inklużjoni soċjali. Dawn huma il-kwestjonijiet prinċipali illi ħassajna li huma eh, illi ġew konsiderati importanti eh, importanti minnaħa tal-beneficjari. U x'nitalmu? minn dawn l-intervisti. E, nitalmu e, ħaġa li ti konferma anki, tiġi konfermata anki minn studio oħrajn għamilna għal-Kommissjoni u għal-Parlament. E, L-immuma il-kwestjoniet problematiċi l ktar importanti, specialment għal-beneficjari ġodda tal-ISF, illi ifisser l-NGOs, il-konsilli lokali, organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili, u specialment dawk żgħar, illi Nis huma dawk li għandhom ideati iktar innovativi fuq xi jista' jsir biex nirsolvu problemi fuq livell lokali. Però mu mhumiex eh, imdorin għal fregoli tal-Fond eh, Soċjali Ewropej u jsibu li dawn ir-regolamenti huma daxxejn diffiċli eh, biex jiġu rispettati. Meta inħarsu lejn ċiklu ta' proġett tal-proġetti, E kienem problemi fil-bidu l ewwel wieħed kien l-aċċess għal finanzjamenti u għal proċess ta' applikazzjoni. Il-beneficjari għajdu illi hemm nuqqas ta' komunikazzjoni fuq l-opportunitajiet, ma jafux eh, meta joħorġu dawn l-opportunitajiet eh, fil-Fond Soċjali Ewropew u anki memx bizzejiet assistenza jekk iridu japplikaw għal proġett eh, huwa diffiċli ħafna e, ikunu jafu fejn iridu jihdu l-informazzjoni, min jista' jgħinhom e, fil-preparazzjoni tal-proposti tagħhom. U dan għalix, għaliex hemm regoli kompletament differenti fil-fondi differenti e, għall-autoritajiet ta' ġestjoni, anki fl-istess reġun, fl-istess program, spess l-inklużjoni soċjali jista' Eh, huwa ġestit minn eh, korpi differenti minn tanqabluh ma' dak ma' tal- tal-impigi u tal-taħriġ. Ħafna drabi huwa diffiċli li wieħed jifhem x'inhu ma dawn ir-regoli speċifiċi. Mbagħad hemm il-iskadenzi eh, rigorużi għall-applikazzjonijiet normalment huma ta' xarej u għaftit twist speċjalment jekk wieħed ikun irid jipproponi proġetti komplessi innovativi ġodda. U anki anki għal biex ikollok sħubijiet innovativi. U problemi oħrajja oh, problema oħrajja l-użu ta' i-platformi, i platforms Ħafna drabi jiġu konsiderati komplikati u anki rigidi għaliex eh, għaliex huma faslin fuq l-attivitajiet ta' soltu tal-ESF Eh, għal daqstan taħriġ, eh, edukazzjoni u impigi. U ma diffiċli eh, li wieħed jużom għal proġetti oħrajn. U kwistjoni oħra hija il-proċess twil u mhux trasparenti ta' selezzjoni. Ħafna drabi hemm wieħed irid jistenna ħafna żmien li ma proġett biex ikun jaf li ma proġett diselezzjonatu u anki biex wieħed jifhem x'inhu ma raġunijiet Fuq dak li għandu ma l implementazzjoni tal-proġetti, mbagħad hawnhekk ukoll dak li għajdu l-beneficjari għajdu illi hemm regoli tal-eġibilità wis u komplessi wis u ukoll. U hemm anki dokumenti eh, ħafna eh, dokumenti l wieħed irid jiġbor biex jiġġustifika l-ispiża u dana eh, anki il-problema ta' regoli eh, differenti lokali, regionali u tal-Unjoni Ewropea meta ċerti programmi jiġu ġestiti fuq livell eh, regionali. Umbat hemm il-fatt ta' referenti eh, multipli u anki interpretazzjonijiet differenti u ħafna drabi speċjalment għal eh, beneficjari żgħar u ġodda waħda hija illi hemm kapacità ta' ġestjoni limitata u anki ta' amministrazzjoni irridu jitalmu, ma fl-ħam leġibilità tal-ispejjes u anki tal-ħtiġijiet ta' riportaċ. ħafna drabi u ma zejda ħafna dokumentazzjoni ġistiġi eżaminata, ħafna auditjar u proċeduri ta' kontroll, hemm livelli differenti u ħafna drabi wieħed ma, ma jkunx, ma jkunux bżejt informazzjoni għax jistaw jiġu interpretati b'mod differenti, hemm inċertezza kbira fuq x'tip ta' spiża eh, tista' tiġi koperta. Mbagħad hemm il-ġbir ta' data ċessiva eh, u eh, anki fuq ir-reportar u l-arkivi u anki eh, ħlasijiet li mbagħad jaslu tard. Ħafna drabi jaslu anki sena u nofs tard. Mbagħad hawnhekk għandna f'din l-slide għandna xi ċifri um, bħala riżultat tal-istħarriġ tagħna u blaħdar naraw e, e, li dawn huma il-rispondenti beneficjari li qed jgħidu il-problemi u bżonnijiet ġew sodisfatti u, bil-linja ħamra e, qegħdin jgħidu li ma ġewx indirizzati. Eh, etaraw li jem differenzi gbar fil regoli u regolamenti u l fat li mm, il-pjattaforma IT ma taħdimx tajjeb lanqas. L-utilità tal-strumenti adottati il-maġoranza tal beneficiari li kontattajna jajdu li l-iktar importanti kienu l-atti delegati fuq il-semplifikazzjoni. Minn naħa tal-Istati membri ġew introdotti xi miżuri biex jappoġġaw il-beneficjari, però dawn ma kienux biżejjed skont ħafna mill-maġġoranza tal-beneficjari kuntattjati. Umbat fl-aħħar dak li għajdu il-beneficjari huwa illi il pci amministrativi huma problemi kbar għalihom fil-programmazzjoni ġdida u anki l-kwistjoni fuq kif l-ISF jista jinkludi anki proġetti innovativi illi kollu fih anki tipi differenti ta' azzjoni, ta' azzjonijiet u ta' fondi u huma sfidi ġodda u anki il-kwistjoni l-oħra hija il-riskju ta' eh, ta' teħ fil-budget Ir-rakkomandazzjonijiet hemm bżonn ta' titjib fuq livell tal-Unjoni Ewropea anki fuq livell nazzjonali u lokali. Fuq livell tal-Unjoni Ewropea e struttura ta' governanza aktar sempliċi, regoli li kun tarċar li ma jinbidlux spiss, eh, proċeduri semplifikati estizi u anki alternativi ta' spejjeż u hawnhekk huwa importanti li wieħed ikun ċar fuq l-azliet u li wieħed irid joqgħod attent fuq l-azzjoni speċifika tal- tal-ISF, specialment fuq l-inklużjoni soċjali, għax meta wieħed is riżultati u l-accettazzjoni tal-ispisa skont ir-riżultati tal-programm ma nistawx nikkonsidraw biss bħala uh, situazzjoni ta' impigi tal-parteċipanti bħala riżultat tajjeb, għax ħafna drabi dara mhuwiex eh, konsidrat riżultat tajjeb. Kwistjoni importanti għal il-mini tal-kapaċitajiet. Meta wieħed is illi hemm bżonn ta' azzjonijiet ta' bini tal kapacitiet kemm fuq livell tal-autorità ta' ġestjoni u tal-awdituri u anki tal-beneficjari, speċjalment bl sf Plus illi qed iġib flimkien fondi differenti għal daqstan se jkun hemm tradizzjonijiet differenti, għarfin differenti li allora huwa importanti li wieħed jaħdem fuq dawn specialment per eżempju fuq il-taqsim tal-prassi u tal-talim reċiproku U maħt din il-kwistjoni importanti ħafna li huwa l-involviment iktar qawwi tal-ASF tal-partit interessati, mhux biss eh, l-imsieħba soċjali, ma anki li bliet, il-municipalitajiet, l-NGOs u l-organizzazzjoni ċivili, għax dawn jistaw jgħinu fil-definizjoni ta' miżuri ta' semplifikazzjoni biex ikunu effettivi fil-promozzjoni ta' azzjonijiet ta' suċess u jistaw anki jgħinu biex eh, jiġu prodotti linji gwida u manuali utli għal għal tħaddim sempliċi tal-programm. U dawn huma kwistjonijiet li għandhom jiġu involuti mill-bidunet eh, fil-programmazzjoni, mill-bidu tal-programmazzjoni fl-implementazzjoni. Grazie. Grazzi ħafna Sinjura Samek, issa ngħaddi l-kelma għassu Brosajċis li huwa direttur tal-Istitut tal-Politika Publika u tal-Ġestjoni ta' Vilnius. Kieġbak. Madam Chairman. President, membri onorevoli, jena onorat li niġi li stindintuni u għonek u ma' nista' nippreżentalkom hawnhekk ir-riżultati tal- tal-istudju tagħna biex naraw kif il-fondi tal-Unjoni Ewropea eh, fil-programmazzjoni attwa korrenti ġiet użata biex niġildu kontra il-faqar fost it-tfal. L-ISF u l-FEAD, il-Fond eh, Ewropew għall ajnuna tal-persuni deprivati fed. Għandi ftit żmien nixtieq nħares lejn il-kunċett tal-povertà fost it-tfal u kif jiġi imkejjel xinu ma tendenzi, xinu ma risposti ġenerali ta' policy għal din il-problema importanti ħafna ta' povertà fost it-tfal, u mbagħad inħares eh, iktar eh, fid-detal x'edin jagħmlu l-FEAD u l-ISF eh, u mhix qegħdin Eh, ikollom suċċess u mbagħad xi suġġerimenti kif dan it-ħaddim jista' jitjieb fil-perjodu li jmiss. Allora l-povertà fost it-tfal fiha nifissa fiha ħafna dimensjonijiet. Ħafna drabi wieħed jikkonsidera bħala nuqqas ta' flus jew ta' assi, naturalment, però ifisser anki il-privazzjoni ta' Eh, ta' aspetti differenti ta' realtà ta' tfal li huma importanti għall u għas sopravivenza ta' tfal. U allura huwa ċar illi fil-perjodu reċenti illi hemm approċċ ibbażat fuq id-drittijiet li jfisser li tfal għandhom dritt illi jkunu minajr privazzjonijiet, speċjalment f'ċerti aspetti kruċali fil-ikel, fil-saħħa, fl-edukazzjoni. Fil Eh, fil-kura u fil-protezzjoni dan huwa propju eh, fil-konvenzjoni ta' dritti ta' tfal u anki eh, appoġġat mill-Parlament Ewropew, mill-Kommissjoni Ewropew, mill-Kunsell, mill-Kunsillu, mi anki mill-ġus maquta. Għal dastan tana huwa fenomenu komplikat, kompless, però u importanti li aħna nisħu fuq il-fat li riċerkaturi turi illi hija il-monitoraġġ il tal-ġenituri ta huwa importanti illi jgħixu f'din il-dimensjoni multidimensjonali. Eh, għanna eh, ċirkolu vizzjuż, għanna persistenza kronika tal-povertà eh, uh, fost it-tfal u ċirkju ta' trasferiment inter uh, minn ġenerazzjoni għall-oħra. U li nixtiequ aħna ninterrompu u dan l-aspett nistgħu naraw il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea attualment fil- fil fil-kejl tal-povertà tal tat-tfal. Fil-fat, attualment il-kejl huwa fuq il-kwalità tal-djar Eh, imma anki tfal f'dawn id-djar huma a riskju ta' povertà u esklużjoni soċjali. Allora meta nħarsu lejn iċ-ċifri ġenerali nistgħu naraw illi iktar minn kwart ta' tfal fl-Unjoni Ewropea fl-2016 kienu a riskju ta' povertà u ta' esklużjoni soċjali. U l-iktar ħaġa importanti hawnhekk qed nitkelmu hawnhekk bħala fuq ċifra ta' miljuni, 25 miljun ta' tfal li huma riskju ta' povertà ta' privazzjoni materjali. U dan il-numru jaħbi varjazzjoni bejn stat membru ieħor li ħafna drabi u estrem ħafna meta nħarsu lejn il-graf hawnhekk eh, ma narawx forsi titoli preċiżi, pero hawnhekk jurju l-aspetti differenti tal-riskju eh, ta' povertà u esklużjoni soċjali u il-kolonna ħamra tura, turi il-privazzjoni materjali severa illi intindika e kemm tfal jiexu fidjar li għandhom din il-problema illi jistaw ikunu inqas minn l-ewwel minn wieħed fil-mija fil-pajjiżi ta' Zvezja u Lussemburgu illi jaslu anki għal eh, terz u jew kwart f'pajjiżi bħal Greċa, Romania u l-Bulgarija u l-Ungerija. Il-problema akuta u d dinamika hija differenti eh, u allura il-numru totali eh, ta' dan it-tfal qed jidher li qed jonqos f'din l-aħħar xar snin, però meta nħarsu lejn l-istati membri nistaw najdu illi għall-inqas 10 f'għaxar stati membri dan din iċ-ċifra qed tiżdied. Allora x'inhija ir-risposta ġenerali tal-policy eh, fil-policy eh, din il-problema li mhix qed tonqos li ħada akuta speċjalment ħafna eh, stati membri hemm kunsens wiesa fuq livell tal-Unjoni Ewropea illi hemm bżonn li jkollna approċċ ta' investiment mod ġenerali immirat lejn it-tfal u l-ġenituri tagħhom bħala biex nalqu dan il-ċirkolu vizzjuż ta' povertà. U kien hemm anki konklużjoni tal-Kunsill u rapporti minnaħa tal-Parlament. U pratikament hemm konsens ġenerali fuq livell tal-Unjoni Ewropea, però e, irridu nħarsu anki lejn il-loqsfa strateġiċi nazzjonali u rridu nħarsu anki lejn l-agenda ta' semestru Ewropew u naraw hawnhekk illi hemm fokus dejjem ikbar fuq il-problemi tal-povertà ta' tfal. U naraw illi il-maġġoranza tal-programmi nazzjonali llum janalizzaw il-povertà fost it-tfal, però il-numru ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajis naqsu minn seba fl-2014 nizlu u issa eh, waslu għal zero tas sena li għaddit fl-2017 u qed naraw għall-inqas illi hemm fokus politiku u eh, memx eh, specialment meta wieħed qabel livell Ewropew ma' livell nazzjonali. Ħlif bil-feat f'dan il-periodu ta' programmazzjoni il-fokus fuq il-povertà u li ġlida kontra l-istituzzjoni soċjali aktar viżibbli minn qabel, però ma jindirizzawx mod speċifiku il-povertà fost it-tfal u it-tfal privati materialment b'mod partikolari. Allura, għamilna dan l-istudju li huwa bbażat fuq l-intervenzjonijiet mill-fondi tal-Unjoni Ewropea immirati lejn it-tfal b'mod dirett. U dan eh, skont inizjattiva tal-Parlament Ewropew lejn garanzija ta' tfal hemm fondi eżistenti u jinvestu f'ħafna oqsma il qegħdin jimmiraw direttament lejn it-tfal hemm assistenza materjali u ta' ikel u f'ċerti stati membri anke assistenza soċjali, inklużjoni soċjali fil-FEAD, fl-ISF hemm eh, possibilitajiet iktar wisa li li jżguraw l-aċċess għal childcare ta' kwalità, speċjalment konċentrata ġeografikament f'żoni ta' bżonn eh, li jizguraw edukazzjoni aċċessibbli u inklużiva, hemm xi miżuri anki fejn l-istat eh, eh, fejn hemm miżuri tal-Istati membri li indirizzaw problema tal-housing soċjali u jgħatu priorità għal dawk dawk il-familji li ġibli li kollhom it-tfal. U dawn il-miżuri huma iktar eh, viżibbli fuq livell baxx, level ta' proġett, level ta' intervenzjoniet. U meta nħarsu mbagħad lejn il-viżjoni ġenerali fuq kif l-istati membri qegħdin jużaw dan il-fondi biex jirsolvu l-problema tal-povertà ta' tfal, ma narawx stampa ċara. Iva, hemm iktar minn kwart tal-ISF eh, ħafna minnhom dawn huma 8 eh, biljuni għal miżuri kontra il-labban il-fatt li tfali ma jkomplux imorru l-iskola. ħafna minn dawn eh, l-informazzjonijiet mhumiex faċli li wieħed eh, jasal għalihom billi iħares bis lejn dawn iċ-ċifri fislajt li mis hemm viżjoni iktar ċara ta' tal-kwota ta' assistenza edha tmur lejn biex jgħinu l-tfal u, anki fil-kas tal-IRDF għanna xi 6 biljun li qed jiġu investiti fil-servizzi ta' edukazzjoni iktar minn biljun eh, qed jiġi użat għal edukazzjoni ta' tfal Eh, fil-stadju bikri meta tfal ikun għadhom zar. U l-mira hija li nikstru dan il-ċerkju vizzjuż. Mela x'qed naraw meta nħarsu lejn il-fejat, qed naraw li l-fejat qiegħda tilħaq 11 miljun ta' tfal bil hemm eh, eh, eh, xi terz ta' miljuni li qed jiġu qed jirċevu l-assistenza materjali. Però din l-assistenza nistgħu naraw li hemm indikazzjonijiet illi hija effettiva. Fil-każ tal-ISF kif diġà semmejt, l-istampa ġenerali hija inqas preċiża l-istati membri qed jinvestu attivament fil-oqsma eh, rilevanti għal faqar fost it-tfal. E-, specialment fil-prevenzjoni tal-abbandun tal-iskola u anki aċċess għal-edukazzjoni eh, u l-istituzjonalizzazzjoni. Però rnexin naraw fl-istudi fil-pajizi anki jekk dawn il-ċifri mhumiex preċiżi, hemm intervenzjonijiet konkreti, speċjalment fuq livell ta' stat membri illi huma eh, ġestiti eh, eh, mill-qafas nazzjonali fejn l-ISF u l-IRDF qed jiġu użati b'mod effettiv biex jinkisbu il-bidliet, eh, per eżempju f'l-inizjattiva illi fil polonia illi tejbet l-edukazzjoni ta' tfal fi zoni rurali. Mela, meta wieħed iżomm f'moħu din is-sitwazzjoni ġenerali, nista' ngħaddi sa l-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet fuq fil-periodu attuali, illi ġej issa, naraw fil-proposti attuali fuq l-ISF Plus u għacċari li jem vizibilita imtejba tal-kwistjonijiet ta' povertà fost it-tfal. Huwa importanti anki illi tibqa' f'din il-versjoni u hemm opportunitajiet illi hemm bżonn jittieħdu f'konsiderazzjoni. u użati. Per eżempju l-kondizjoniet il-kondizjoni li eh, titlob dan istati membri li sviluppaw għafas ta' politika strategika nazjonali għall-inklużjoni soċjali u għal tnaqqis ta' povertà. U aħna nafu minn regolamenti oħrajn illi hemm ex ante conditionalities fil-programm attuali u dana fil-fat jinkoraġiċi l-istati membri biex jitejbu il affas nazjonali ta' policies u hija ħaġa importanti li wieħed juża din l-opportunità biex jitejb il-qafas biex jġiret kontra il-povertà fosti tfal specialment f'dawk l-istati membri li għandhom problema aktar akuta illi rajna bl-istatistika opportunità waħda importanti hija li wieħed jiffissa għan speċifiku eh, f'ċerti eh, eh, azzjoni illi ġiet mbagħad indikata oh, opportunità oħra wkoll kol narawa f'dawk l-istati membri li għandhom problemi iktar akuti illi inkludu illi għandu jiġi inkluż kwota speċifika tal-ASF Plus għal illi għandha tkun immirata direttament għat tfal eh, territori ġeografikament eh, limitati. U aħna nafu li dawk l-istati membri li kellhom suċċess f'dan il u huma dawk li identifikaw territorji bil-problemi iktar akuti u ma jirnexilom jilħu l-tfal foqra u anki illi jirnexilom jevitaw anki l-kwestjoni ta' stigmatizzazzjoni. anki eh, kategoriji anki iktar dettaljati ta' intervenzjoni u rridu anki nikonsidraw l-espansjoni tal-applikazzjoni tal-indikatur tal-output komuni eh, biex eh, jinkludu dan fil-ISF kollu kemmu għax l-istima tagħna illi il-pis amministrativ għandu jkun limitat illi inħossu li dana se wasal għal vantaġġi fuq kif l-Unjoni Ewropea qiegħda tinvesti fil ġlieda kontra il-povertà fost it-tfal. Grazie. Grazie ħafna Iva fil-faddu na wieħed mill-iktar suġġetti li huma sensittivi għalina l-faqar ta' tfal. Grazzi għalek għal dal-interventu biex nalqu s-sana Signora Kajmi illi kellimna wkoll fuq suġġetti oħra importanti ħafna ċa it-transnazzjonalità. Good evening everybody and thank you very much. Salam il-kulħat, grazzi għafna tal-istadina, il-rwal tijaw nekku għalli Niddiskuti ma'kom u għalek ħan norbot ma' tlet punti li għajmu l-kellima ta' qabli wanka norbtu ma' kontribut ta' permezz ta' xogħol illi sar permezz tal-pjattaforma transnazzjonali li huwa Immaxi minnata li għajdil. Mela l-għannet il-sobija ma nistax naqbel iktar minnek ma l-għal kallima sinira samek fi gwar tal-importanza illi nżommu s-sobija u nsaxħuwa u kol anka fil-periodu li mis tal-programmar. Dan huwa sabiex nindirizzaw sfidi komplessi li aħna se nkun għadna faċċaw u li anka se qed jissemmew fil-kontest tal-ISF. Is-ħobbija tifaċilita l-proċess ta' tagħlim ġiflim l amministrazzjoni pubblika dawk manageriali u livelli differenti anka mal stakeholders varji l-NGOs, l-mseba soċjali illi wieħed bekk eh, jifaċilita it-talim minn għan xulxin. Biex nagħti żewġ eżempji ta' suċċess eh, għabbażi tal-implementazzjoni tal-prinċipju ta' eh, subija ħanibda bil-Flanders. Il-Flanders hawnhekk hija awtorità manageriali illi inkludiet l-imsieħba kollha fil-programm ta' implementazzjoni huma id-diskutew ma l-imsieħba eh, xinu ma l-punti kruċali ta' suq ta' xogħol ta' Flanders u anka l-azzjoni speċifiċi li jisaw ġo inklużi fil-programm operattiv. Il-konsultazzjonijiet eh, jisseħħu qabel ma joħorġu ma tiġi eh, maħruġa xi sejħa. U l ħsibu għaw wkoll illi jkun hemm żjarat eh, regolari jkun hemm anke investiment fil-din relazzjoni anka eh, mal-imsieħba. Fil-Bulgarija mnaħad l-oħra sar ħafna progress dawn l-aħħar snin fuq l-istituzzjonalizzazzjoni u anka l-indirizz tal-faqar fost it-tfal. Il-Netwerk Nazzjonali għat-tfal ġi inkluż uh, bħala stakeholder importanti fil network uh, meħtieġa u għen sabiex ikun hemm l-identifikazzjoni uh, tal-miri kif ukoll li jkun hemm l-allokazzjoni ta' riżorsi meħtieġa għat isjeħ tal-kapaċitajiet mingħata tal-NGOs. Dan l-eżempju juri illi s-ħobijiet jekk ikunu mfassla tajjeb u implementati mod tajjeb jistgħu jisaxħu r-riżorsi anke l-amministrazzjoni pubblika fi kolla l-stakeholders involuti. Imbagħad punt ieħor jirrelata mal-faqar fost it-tfal u l-ġlida kontra il-faqar u anka l-inklużjoni soċjali. Naqbel mas-sur Brazaitis illi il-fat li l-ISF ma semmitx fil-perjodu eh, prezenti preżenti it-tfal bħala mira eh, partikolari tagħha waslet l-opportunità mitlufa sabiex nindirizzaw il-faqar fost it-tfal. Għalhekk konna magħruf mod pozittiv illi Iva, hemm din referenza għat-tfal bħala eh, mira. Għamur pass iktar minn hekk. Element importanti ħafna li huwa fuq livell iktar ġenerali li konċerna kif li SF intużat fil-perjodu eh, preżenti sabiex tiġilet il-faqar u tippromovu l-inklużjoni soċjali jekk inħarsu lejn implementazzjoni tal-20% iktar minn 16% minn 25% eh, intnefaq fuq l-inklużjoni attiva mod partikolari fl-attivazzjoni fis-suq tax-xogħol. U bekk aħna nħossu illi il-fatt illi hemm il-proposti ġodda jinkludi il- ġlida kontra l-faqar anka fost it-tfal mod għalih mhux marbut neċessarjament mal-impjiegi u max-xogħol u li anka na referenza ma' speċifika tfal bħala grupp ta' mira, nittamaw illi fil-periodu ta' programmazzjoni li ġej il-25% tal-ISF jintużaw sabiex nindirizzaw il-miri għall popolazzjoni illi mhumiex fleta tax-xogħol ġifiri għat-tfal u anka għall anzjani u anka għal dawk in-nies li ma jistgħux jaħdmu. Punti ieħor importanti, it-tnaqqis tal far għandu jinfirret mill-inklużjoni soċjali. kom eżempju ieħor. L-istorizzazzjoni teżisti f'ħafna stati membri u mhux biss f'dawk l-istati membri fej il-kondizjonalità eksante hija eżistenti għalhekk għal-futur nirrakkomandaw illi it-tnedija tal-kondizjonijiet hija eżistenti fl-istati membri kollha u l-istrateġiji jkunu żviluppati mhux biss bil-ħsieb tal-erda tal-faqar fost it-tfal imma wkoll l-inklużjoni. L-kapaċità amministrattiva. li semma wkoll il-professur Ander. it-tisħiħ anka tal-amministrazzjoni pubblika hija importanti sabiex kun implementazzjoni tajba tal-fondi, xtaqt ukoll ġbet l-attenzjoni tal-membri parlamentari u anka tal-istaff illi il-mira numru 11 illi mnizla fil-rigward tal-kapacitajiet tas servizzi pubbliċi miex inkluża hawnhekk fl-ISF Plus. Hemm dispożizzjonijiet għal tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-stakeholders, però il-forma amministrattiva ser tkun ristrutturata skont il- program. Aħna lek nirrakkomandaw illi tingħata attenzjoni speċifika fuq kif l-istrumenti vari kun qed jiġu kkoordinati naraw ukoll li jkun hemm sinerġiji tajbin bejn l-istrumenti vari u dan hija meħtieġa sabiex intlaħqu wkoll il-miri eh, imnedija hawnhekk it-tisħiħ anka ta' servizzi pubbliċi, l-impjiegi, l-effettività u relevanza tal-permessat l-edukazzjoni u taħriġ, l-aċċess għas servizzi u anka l-modernizzar ta' sistemi ta' protezzjoni soċjali. Muchas gracias a todos expertos, la verdad es que ha sido interesantísimo. Grazie ħafna l-esperti kollha. Kienet sessjoni interessanti ħafna, ser nkomplu niddiskutu fil-fatt, skużani illi intervjenejt imma għandna ħina limitat anka minħabba l-interpreti imma l-punti tiegħek huma interessanti ħafna. Żewġ mistoqsijiet li xtaqt inressa u naħseb illi hawn ħafna mistoqsijiet oħra wkoll li tixtiqu tresqu. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija fuq il-fondi speċament dawk li ħajmorru għal ġlieda kontra l qatfost fost iż-żgħażagħ li hija waħda mill-iktar suġġetti importanti għal dal-Parlament. Imma minħabba diffikultajiet li għandhom ħafna stati membri biex jimmobilizzaw ir rizorsi neċessarji sabiex jiġildu kontra l qatfost iż-żgħażagħ ġie provat minn banda żieda fil-prefinanzjament u minn banda l-oħra il-fondi ma kienux għedin ikollhom konfinanzjament nazzjonali b'di proposta ġdida fil-qafas ta' dispożizzjoni komuni għedin naqsu prezentaċ ta' konfinanzjament bi pratika tal-neħeta prefinanzjament. Allura, Kif ħajaffettwaw dawn il-bidli tal-implementazzjoni ta' miżuri neċessarja ġida kontra qatt s iż-żaza meta nafu li l-istati membri bl-iktar rati jorja ma dawk li l-iktar għandhom problemi sabiex eh, jużaw u jasorbu daw il-fondi ġifiri xini soluzzjoni allura. U t-tini mis-sosjetijaj hija fuq il-fond tajnuna għal dawk l-aktar zvantagġati. Il-fondi Nasab il-koll naqblu permetti l-aktar integrazzjoni tal-fond soċjali u l fejaz illi fetan l-istess programm ikunu jistgħu jiġu implementati miżuri ta' appoġġ materjali bażiċi u miżuri ta' ehm, integrazzjoni materjali soċjali. Imma u e, l-entitajiet soċjali semmew ħafna dil-ħaġa jista' jkun hemm li dawn it-tiri jispiċċaw imdajfa fi fil- um, dawk aktar ġeneriċi mbagħad. Anke kif qal kollegi tiegħi signor Mann importanti illi aħna nżommu il-mod nżommu dawn il-fisa l-aktar zvantagġati u allura kif nistgħu niksru dan iċ-ċiklu vizzjuż tal-faqar nagħtu garanzija li kulħadd ikollu l-opportunità illi jinfata' minna dak kollox minna ħati xejn iżjed nasa dan kienu Eh, prezentazzjonijiet eh, komprensivi ħafna nirringrazzjakom tassew minn qatt ma nafx minn jixtieq jitkellem iżjed ma nafx jekk il-Kummissjoni tixtieq xtajt xi ħaġa. Le. Mela nadi kelma l surrender jogħġbok l-ewwel. Well, I will start with a few comments and I'm sure colleagues. Iva, nitħol biftit kommenti u naħseb il-kollegi jistaw komplu fuq dawn il-kommenti fil-rigward ta' l-inizjattiva l impiegi li finanzjar kif inu arranġat palissa naħseb jien trabbat, jkun marbut mal situazzjoni ekonomika makro u għalhekk nridu nifmu li l impiegi u x-xogħol eh, jaffettu b'mod dirett iċ-ċiklu tal-ekonomija la darba dan l impiegi din ir-rata ta' impiegi tonqos l-ekonomija ta' l-isfel ukoll. koll u ikun hemm eh, limitazzjonijiet eh, qawwijin. Dan jispjega iħtieġa għal pre-finanzjament illi ġi introdott fl-2015. Għalhekk fl-opinjoni tiegħi jekk wiex fiħdan li SF Plus jew le, il-kwissjoni ewlenija hi li l-persuni għandhom ikunu konxi ta' dan iċ-ċiklu u li l-ħtieġa għal din intervent finanzjarju nata l-Unjoni Ewropea huwa ħafna aktar intensiv meta eh, ikun hemm eh, flessibilità limitata minn l-Istat Membru. se aktar komplikat fil-rigward ta' kif nistgħu nkissru dan il-vizzju ċirku vizzjuż naħseb illi hemm ħtieġa li nifukaw fuq il-prevenzjoni. Per eżempju, li wieħed eh, jitlef daru anka nindirizzaw l-eskalazzjoni ta' din is-sitwazzjoni. Eh, per eżempju, r-Renjonit irnexxilhom jaħdmu fuq dan u naqsu r-rati u eh, rajna wkoll li sam il-kriżi eh, rajna li għatterġa titla l-fuq hemm ħafna migranti wkoll valuti f'dan. jekk aħna ninjoraw anka l-element tal-migrazzjoni, pereżempju tal-immigranti, ser inkomplu nitfgħu l-ispess fuq aspetti oħra għandek il-wkoll il-mistoqsija tar-Roma. Tar-Rom, mod partikolari fil-Balkani, kif ser eh, nittolleraw jew nippermettu li jkun hemm din id-deprivazzjoni, din iċ-ċaħda materjali. Aħna fl-2010-2011 Fimna wkoll illi mingħajr intervent qawwi tal-Unjoni Ewropea permezz tal-politika ehm, ma wkoll anke permezz tal-finanzjar ma nkunux qegħdin naħdmu qatt biżejt kta' kemm għandna bżonn. Grazzi ħafna, Signora Samek tixtieq forsi tikkonkludi. A eh, few remarks I, I strongly Iva, ftit kommenti minnati għaj, naqbel bisħieħ ma dak li għal Sir Andor. Għazzaza, apparti ċiklu ekonomiku u l-krizi u għacċaru koll li l-għat fost iż-żaza huwa ola fejn l-ekonomija hija għar. Għamir riski u koll għal regolamentazzjoni illi tappoġġa din it-tranzizzjoni ma irridu nitalmu minn dan. U għalhekk permezz ta' miżuri reċiproċi rridu naraw ukoll x'ista' jsir permezz tal-kondizzjonijiet meħtieġa. Tkellimna wkoll fuq l-età li qed jitlaq mill-iskola għaliex ħafna drabi naraw situazzjonijiet fej żgħażagħ laqas biss laqas biss qed ifittxu xogħol, ġifier laqas huma qiegħda huma inattivi. Hemm ukoll qabża mm, anka ta' differenza bejn is-sessi pereżempju għalhekk jidħlu wkoll kwistjonijiet ta' kura ta' tfal, eċetera. Għalhekk li finanzjar u anka il- limitazzjoni fiskali jrid jiġi indirizzat. Ma nafx wisq fuq il-fond tal-fejad, però hemm meħtieġa li jkun hemm intervent ġdid mod differenti sabiex natu appoċ eh, forum differenti l-akkomodazzjoni l kell u anka l-appoċ ta' taħriġ sabiex wieħed eh, isib xogħol ġifiri il-fatt li jitħadem taħt li eh, jessef jada tajba veru li kun hemm fondi differenti u mini differenti ġifiri mhux se tkun faċli illi nimmaneġġjaw dan kollu b'mod omogenju. U bekk anka minn il benefika jkun jista jgawdi minn dan minn aspetti differenti. Grazie ħafna super sajti se kieġbek. And uh, only very shortly add on the last. Iva, fil-qosor ħafna nistan naqat ma din l-ħar ideja li smajna li hija kol suġġerita fl-istudji tagħna illi Il-mod eh, li jagħmel possibbli dawn is-servizzi integrati huwa li jkollna l-element territorjali. Illi eh, għandu jkun indirizzat f'dan il-perjodu eh, ta' programm. U anka li SF Plus naraw li jkun investit b'mod koordinat eh, f'dawn it-territorji eh, varji. Sinjora Kajmi? Iva, rigward tal-fejad huwa importanti li jkollna miri partikolari, speċifiċi illi jindirizzaw wkoll l-assistenza Imma, għanna għandu jkonna u koll il-possibilità illi nħadmu l-politika ta' prevenzjoni għaliex jekk niprovdu li kell forsi eh, nibdlu s-situazzjoni eh, tal-persuna b'mod temporanja ma ma jkunx hija tisaħħu. Ftit stati membri iddeċidew li jħadmu flimkien iż-żewġ programmi li huma possibbli permezz tal-FEAD. miżura l-iktar effettiva għandha tkun li l-assistenza materjali taħdem fit mal-miżuri ta' inklużjoni soċjali. Ħafna l-esperti l kommissjoni kulħadd kien naħseb interessanti ferm, anki l-interpreti ovvjament nix nirringrazzja dawk dejjem, dejjem nirringrazzjawhom. U nalqu issa għas-sessjoni li jmiss li tkun fis-6 ta' settembri dirli fis-9 ta' filgħodu. Jiġifieri anzi flaxxa, flaxxa nofs tibda. Kanna bidlemek mela sa' 6 ta' xar l-10 u nofs. Grazzi.